votes. Spiegazzjoni tal-votazzjoni nibdow bil-rapport danġan eh, fuq l-implementazzjoni ta' CSDP u naddi il-kelma l-minuta l-Sur Hanan. Mr. Hanan, please. Sur Hanan, jek joġbok. Sur Hanan, Daniel Hanan, jek joġbok, nadilek il-kelma. Grazzi, President, għandek minuta, Iva. Grazzi ħafna Idea kurjuża din illi aħna obbligati illi konna politika barranija b'mod kollettiv illi mandiġ influenza fid-dinja pala il-ħna individuali. Ħani konsidraw l-eżempju ta' norveġa li tamilx parti mill-Unjoni Ewropea ta' 5 miljuni habitanti illi diplomati, nis ta' diplomazija taħħa huma Eh, per eżempju dejjem attivi kellhom miftejmiet ta' Oslo bejn l-Izrael u l-Palestina fuq is-Sudan, fix-Sri Lanka, fix-xlok tal-Asja, ma taħsibx illi pajjiż kbir forsi ikun jista ikollu impatt fuq l-affarijiet tad dinja, ir-Renju Unit u għadda poplu marittimu marbut mal-istorja, mal-liġi, mal-lingwa, ma' kull kontinent u għalek forsi nkunu nista' tafux pala l-ħames l-ikbar eh, ekonomija u ir-raba seta militari li konna politika tal-affarijiet barranin waħda koerenti. Iva, grazzi ħafna issa għal minuta l-sunjura Gil jina astenejt fuq dan il-rapport għax waqt li naqbel bisħiħ li naraw kif nistaw insaħħu l-kooperazzjoni biex is csdp tal-Unjoni Ewropea tkun waħda iktar effiċenti, naħseb hija kruċali għall-Unjoni Ewropea għal pajjiżi il renju Unit u kol tiġi msieħba IVA. L-Unjoni Ewropea bżonn tlaħħam iktar politika tagħha ta' CSDP imma meta dan jiġri l lin minn NATO jew bid-duplikar ta' azzjonijiet diġà koperti minn NATO, naħseb li huwa diffiċli wieħed jista' jappoġġa dan ifisser naħlu iktar flus u jkollna inqas saħħa dinija, pero naħsbu naħseb il-rapport jindirizza kol bosta kwistjonijiet li huma importanti ħafna li hemm bżonn jiġu indirizzati meta l-Istati Membri jiddiskutu il csdp f'Ġunju mod kruċali għanna bżon naraw kif nistaw niprovdu valur miżjud u namlu iktar bil-risorsi skarsi li għanna u lek għanna bżon il norbtu il-politiki kolla. Grazzi ħafna issa morru għal-kellim li mis issur Polċak. Grazzi ħafna President. Mux bħal eh, kellim oħra, jina nemmen il-CSDP u CFSP irridu jkunu komuni, iva komuni għall istati membri kol tal-Unjoni Ewropea, bżonn nkunu maqudin li tkun hemm politika waħda għax naħseb illi kollha iktar seta u tagħti iktar seta u saħħa għal stati membri kol tal-Unjoni Ewropea mhux kif jaħsbu xħut mill-kollegi naħseb dinja opportunità ta' deb għal l-Unjoni Ewropea biex ikolla leħen iktar qawwi fuq ix-xena internazzjonali iktar globalizzata Issa li soġġett ieħor brabta mal-politika ta' difiża, speċjalment meta din nitkellmu fuq dan id-duplikar mal-forzi tan NATO. Jiena illi il-nemmen illi il-NATO ma triċ tigwida il-politiki tagħna fl-Unjoni Ewropea. Imma il-kwistjonijiet fl-Ukrajina juruna biċċar ħafna li għanna bżon soluzzjoni ċara u tonda. Grazzi ħafna is-sur jar għalija ah, mhux kwistjoni jekk l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tikkontribwixxi iktar ah, CSFI jiena naħseb l-Unjoni Ewropea bil-forsi tagħmel iktar u jekk naraw id-dinja ta' madwarna llum u naraw il-pajjiżi li l unjoni Ewropea nibdew insaqsu sitwazzjoni saret iktar stabbli jew le. Le, inqas stabbli żgur mhux forsi u għalhekk għalija da din situazzjoni titlob għal politika komuni ta' sigurtà u defiża u lek jina stajt nivvota favur dan ir-rapport. Jiena nittama biss illi negozjati bejn il-Kunsill u l nkunu nistaw naslu għal riżultati mixtieqin. Għax huwa importanti ħafna illi ma jkunniex strutturi doppji u jekk l-Istati membri jixtiequ jaħdmu fl-imkien allura nkunu nistaw tassew ikonna politika komuni. Grazzi ħafna is-sur Wolf għal minuta. Grazzi ħafna xi sena ilu jina kont din il-Kamra l-ewwel darba bħala deputat ġdid u smajt id-deputati jitolbu sanzjonijiet fuq ir-Russja u ċerti membri li hemm bżonn imorru għal-gwerra kontra r-Russja u għalluna tinkwetax l-Unjoni Ewropea m'għandix xoqqat bħal dawn u m'għandix armata Ewropea imma taħt Eh, l-kappa ta' din il-politika komuni ta' difiża u sigurtà din il-Kamra ivvotat fuq il-finanzjament ta' Armata Ewropea, ivvotajna fuq il-finanzjament ta' riċerka militari tal-Unjoni Ewropea fuq inċentivi ta' taxxa l kumpaniji illi jipprovdu finanzjament u appoġġ għad-difiża Ewropea u votaw ukoll fuq il-kapaċità tal Ewropea biex ikollha il-qtil tagħha permezz tad-dron. Illum din il-Kamra bidlet l-Unjoni Ewropea f'post perikolusu modlam u għalhekk jiena votajt kontra għax jiena ma nemmenx l-Unjoni Ewropea trid ikollha is-seta illi jkollha l-gwerra fuq pajjiżi oħra. Grazzi ħafna report uh, the Kukan Tarand report financing the common security and defense policy. Grazzi na dwar rapport li jmiss dwar il-finanzjament uh, tal-politika ta' sikurta u difiża nadil Nura Gil. Grazzi President, jina ma stajċ naqbel iktar mill-li najt li għanna bżon nasbu mill-ġdijt dwar il-politika ta' sigurta u difiza. Eh, għandu jisir ħafna iktar biex intejbu id neffiċenza u il-cost effectiveness ta' CSDP missions u naraw eh, kif l-istati membri tagħna jistaw jaqdu fl-imkien ir-riżorsi tagħhom il-kapaċitajiet u eh, l-beni li għandhom irrid ikollna missjonijiet ta' CSDP iktar maġla u iktar flessibbli li huma meħtieġa biex jirnexxilhom biex jirnexxilhom konna politika barranija aħjar. Mm, il niġer ta' rizorsi aħjar dan ifisser li nkunu nistgħu eh, nikkumplementaw dak li ġa sar fostijiet oħrajn bħal pereżempju NATO u mhux nidduplikaw ix-xogħol li kun ġa sar hemm bżonn ta' inċentivi ta' taxxa tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni u l-pooling tal- kapaċitajiet anka fil-kas tal-iktar kooperazzjoni din hija b'saħħitha biżejjed weħda u m'għandix bżonn ta' miżuri tat-taxxa li jistgħu innaqsu l-inċentivi. Biex eh, il-kelima ġiet interrotta, ngħaddu issa l-kelma lis sur Kelly għal-minuta. Grazzi eh, President. Jena nixtieq ngħid li uh, ħames uh, snin ilu aħna ma konniex qegħdin nitkellmu wis dwar is-sigurtà u d-difiża. Iżda minħabba dak li sar ġewwa l-Ukrajna u l-involviment mir Russja f'dan il-pajjiż, ħafna pajjiżi oħrajn bidlu uh, l-opinjoni tagħhom u qed jirrevedu l-kwistjoni. L-istess hawnhekk ġewwa l-Unjoni Ewropea u għal daqstant jiena kont sodisfatt u votajt favur mal-grupp tiegħi għal dawn il-voti kollha parti minn wieħed. Artiklu 3 paragrafu 2. Aħna astjenejna fuq dak il-vot għaliex dan jitkellem biċ-ċar dwar eh, kwistjonijiet militari u bħala pajjiż eh, neutrali l-Irlanda aħna u nibqgħu neutrali f'dak il-vot u għandha stant astjenejna. Grazzi President. Colleagues, if I don't see uh... Kollegi, jekk mhux qed nara lil nies li qegħdin fuq il-lista tiegħi fil-kamra, eh, ma ngħidilhomx. Nimmaġina li xi nitkellem jitilqu ngħaddu issa għar-rapport li jmiss il-kapaċitajiet ta' sigurtà u d-difiża ġewwa l-Ewropa ngħaddi il-kelma eh, li sinjura Gill. Grazzi President, jiena astjenejt fuq dan ir-rapport minħabba li għandi tħassib dwar kemm huma effettivi l-miżuri proposti fiha għal politika komuni ta' sigurta Difiża l-Unjoni Ewropea. U ma' simili għal dak li jena ġat kellimt dwar f'rapporti oħrajn, però jien nixtieq ngħid li għad ta' kwistjonijiet kritiċi li jiena nixtieq nara li jiġu indirizzati bisħieħ meta il-kapijiet ta' statu gvernjen ta' fil-ġunju. Eh, fuq id-difiża. Il-kwistjoni eh, ta' Siberia importanti ħafna li hija li importanti ħafna biex nassiguraw is-sigurtà tagħna. Hija meqjusa xorta waħda ta' spiss teddida għal futur imbiet. Aħna bħala riżultat qegħdin lura ħafna eh, biex ikonna opinjonijiet strateġiċi dwar is-cyberspace biex niddefendu id-drittijiet u ta' ċittadini tagħna fuq xena globali l-Istati Uniti sena wara sena tidentifika attakki ċibernetiċi bħala l-teddida għas sigurtà nazzjonali imma fl-Ewropa din isa ma t-izistix. Nadu issa sur Jurek. Grazie President jekk iridu nieħdu ħsieb is-sigurtà komuni tagħna u hemm affarijiet li jistgħu nistgħu nieħdu ħsiebhom bħala pajjiżi lkoll flimkien għandna naġixxu b'vuċi waħda ġewwa in-NATO fejn maġġoranza kbira tal-istati membri huma membri. xini il-politika komuni, eh, x-politika komuni nistan nitkelmu dwarra li eh, jekk wara seba snin eh, mill-aggressjoni fuq il-ġorġa, il-ħbib tagħna tal-ġorġa għadhom barra mill-alleanza tan-NATO. U matul is-seba snin aħna ma tkellimniex b'vuċi waħda dwar il-fat li huma jingħaqdu ma' nato Istituzzjonijiet komuni, kompetenzi komuni għandhom jitpoġġew flimkien biex ikonna politika komuni u nsaħħuha u mhux biex noħolqu politika li hija ta' apparenza biss li fil-fatt hija ta' detriment tal-inizjattivi ta' stati membri partikolari. Kollegi, il-rapport li mis huwa rapport ta' progress fuq it-Turkija, iżda minħabba li aħna votajna li ser nipposponu, naf li hemm ħafna mill-kollegi li xtaq jitkellmu tal u s-sur Kelly huwa l-unika kellim mhux ser ikonna spjegazzjoni. Nirringrazzjakom kollegi nal u hawnhekk l-ispjegazzjoni tal-voti, il-minuti ta' din seduta ser jiġu sottoposti għall parlament għall approvazzjoni fil-bidu tal-sessjoni li jmiss u jekk mhux oġġezzjonijiet mm, nippreżenta eh, dawn ir